Eh, tisottomettu spiegazzjoni tal-vot bil-miktub mela votazzjoni ta' qabel, votazzjoni spiegazzjoni tal-vot tal-biraħ, tal-lum u issa Sinjura Gill. Jidher li miex hawnhekk fis-sala, is-sur Polċek laqas muwaw mela Sinjura Morvaj. Jekk joġbok Sinjura Morvaj għal minuta. Mike, Mike. Uh, Mike. Dziękuję panie przewodniczący. Thank you, thank you Mr. Chair. Grazie Hafna, Sur President. Grazie Hafna, President. Sur Polċek, int minut għandek. Iva, grazie President. Tista tibda. Iva. Do, domnul eh. Polċak nu era în eh? când v-am dat dumneavoastră... Permetuli, Is-sur Polċek ma kienx fil-kamra meta jien tajtek il-kelma, imma mbagħad u wasal allura issa sentih il-kelma s-sur Polċek u mbagħad wara jien, Sinjura. Grazzi ħafna, President. Jiena kont kuntent nivvota favur fuq is sit rapport fuq il-politika ta' koeżjoni għax fl-opinjoni tiegħi tassew reaġixxi sew għall-aspetti l-iktar impreċjonali tagħna Il-politika ta' koeżjoni tagħna bżonn tiffoka fuq l-appoġġ għal dawk il spazi territorju li huma iktar svantagġati, iktar vulnerabbli eh, bħala indikaturi komuni għanna bżon nifakaw fuq dawk ir-reġuni li għandhom bżonn l-appoġġ tagħna. Dan eh, hija ħaġa li bil-forsi li nagħmluha. Il-politika għandha bżonn tifoka wkoll fuq l-appoġġ għal dawn ir-reġuni fejn għandna ħafna abitanti, kif ukoll reġuni oħra li jistħoq ilhom u ehm, li għandhom bżonnijiet speċjali. Dawn iż-żewġ politika għandhom bżonn jifakaw fuq l-iżvilupp sostenibbli għax din hija ħaġa l-iktar ħaġa importanti li kapitlu l-iktar importanti għal żvilupp reġjonali tagħna għax bit kabbir sostenibbli biss nistgħu nibbażaw il-futur tagħna. Grazzi ħafna, President. A kohézióval... Signora Morvaj, grazzi ħafna, President, issa fuq il-rapport fuq il-politika ta' koheżjoni jien ovvjament votajt iva favur dan il-rapport. Għax, jina niġi minn dak il-pajizi illi qed iżom lura ħafna u ek ikonna iktar fondi fl-Ungerija u kol mbagħad bżonn ikunu nafu kif se distribwixxu dawn il-fondi għax għalissa l-Ungerija ma tħoss illi kunem eh, bilanċ ikun hemm biss diskrepanzi bejn il-vant u l-ponent hemm żewġ raġunijiet għal dan l-ewwel net. Għax din hekk siħa kolonizzazzjoni li ilna nħossu anki qabel sħubija u anki wara. U t-tieni raġuni hija għax qed joħduna l-enerġija kollha kemmi mill-neoliberali globalizzati u minn banda waħda l-Unjoni Ewropea u mbagħad l-oligarki Tana stess Ungeriżi illi illi ovvjament iridu jżommu l-flejes għalihom u qed bijaw l-art imma fostom biss u għalhekk aħna kontra din il-proċedura u rridu ntolbu l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea. Domna Makovej. Signora Makovej. Għadilek il-kelma. Mikrofonu mux mxaw, jek joġbok. Primele vorficele kare sind. Mela għad spiegazzjoni tal-vot tal-biraħ. Umbalt inkomplu għaddejjien bil-spiegazzjoni tal-vot tal-lum. Mela, Sur Eserich issa mela jmiss għal-minuta. muxaw Onorevoli Bogovic. Mux prezenti, Signora Malovic. Lanqas mi prezenti. Is-Sur Kelly. Lanqas is-Sur Memikis jivat tnarah minuta. Grazzi, President. Jina kont kontent ħafna li nagħti l-appoġġ għal rapport tas Sur Deutsche għax nista' ngħid mill-esperjenza tal-Latvja nistgħu naraw żewġ proċessi għaddejjin. L-iżvilupp tal- eh, dawn ir-reġuni vulnerabbli u l-politika ta' koesjoni. Sfortunatament, dawn ir-reġuni qed jitilfu ħafna mill-futur tagħhom. Għax l-assistenza mhijiex biżejjed u għalhekk aħna nitolbu l komissjoni biex tagħmel dak li tista' biex ma jkunx hemm din id-diskrepanza ta' żvilupp fl-Unjoni Ewropea u nittama li dan ir-rapport jkun kontribut ta' jnuna. Ehm, Grazzi ħafna lilek ukoll. Issa naddu il-kelma l sinjura Hawken. Grazzi, President. Dan huwa rapport partikolarment importanti jitkellem fuq investimenti u tkabbir fil-reġuni Ewropej. Ħafna drabi naraw investiment li jkun konċentrat fil-bliet u f'pajtijiet urbani mingħajr ma nikkonsidraw biex kien hemm żvilupp bilanċat mal-Unjoni Ewropea kollha. Il-pajjiżi b'saħħithom għandhom bżonn reġjuni b'saħħithom u l-Unjoni Ewropea b'saħħit għandha bżonn reġjuni b'saħħithom. U din hija l-għodda prinċipali li għandna biex ikollna eh, li jew kwant terz tal-budget biex nipromuovu iżvilupp fil-reġuni u postijiet rurali, assolutament rridu nassiguraw li konna ċess għal broadband reġjonali ma jistax ikollna eh, Unjoni Reġjonali jekk ma jkunx aċċess ta' teknoloġiji eh, teknoloġiċi mal-Unjoni dan hu kruċjali pereżempju fl-Irlanda. Aħna m'għandniex aċċess għal teknoloġija diġitali mal-pajjiż kollu, allura ċertu kliem bħal egwaljanza ta' opportunitajiet mhuwiex huma bla tifsira għandna bżonn dak l-aċċess. Grazzi ħafna. Il-kellem li jmiss. Is-Sinjura Gil Is-sur Pospisil, għandek minuta. Pospisil. Predsedo, ja. Grazzi ħafna tal-kelma, President. Jina votajt favur dan il-rapport dwar l-assessment tas sena dwar e l-età nis fl-età li jibqaw eh, attivi jina dejjem favur daw it-tip ta' ċittadini tajjeb li nappoġġjaw dan u nappoġġjaw ukoll il-ħiliet tan-nies anzjani tagħna biex anka biex intejbu għom nixprunawhom biex ikunu jafu ikunu iktar litterati fil-kompjuter u nejnu l-familji tagħhom biex ikomplu integrawhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum nistan naraw differenzi kbar bej stati membri fil-kura tal-anzjani u di differenza mhix sempliċement kwistjoni ta' pensjoni u benefiċi soċjali imma wkoll il-possibiltajiet l-anzjani kollom biex jgħixu ħajja sewwa allura nħalis il qodim biex daw il-programmi ta' ħajja attiva fl-anzjanità u l-verifika ta' dar rapport ma jkunx ma jkunx it-tmim u mbagħad ninsew kollox. Grazzi ħafna. Nixtieq nikkorreġi xi ħaġa nixtieq sempliċiment nittonfikom ninformakom bħalissa tkollna spjegazzjoni tal-voti eh, għal rapport tas-Sur Kukan ixfur kulħadd ikun biex kulħadd ikun konxju fuq ir-rapport tas-Sur Kukan u issa is-Sur Bogovic għandek il-kelma, Onorevoli Membru. Popovic is not here, No Nujajic. Le, mux jgħat għawnek, kħetjat il-President, il-Sinjura Zabawska, għandek għal-minuta. Grazzi ħafna, grazzi. Dôležitosť seniorov v starnúcej európskej spoločnosti. Grazzi, President. Upozornila aj na situáciu. Il-rapport Kukan, xanejdu fuqu, jifoka u koll fuq il-pensjonijiet da tibdil iku għandu effett negattiv fuq il-familji. Naħseb għanna bżon miżuri konkreti u prattiċi. Mhux ġust u jaħazina li s-soċjetà tikkastiga lin nisa Waqt li fl-istess ħin il-prosperità tagħna eh, tiddependi fuq ġenerazzjonijiet ġodda. Dawk il-ġenerazzjoni ġodda ovvjament jitalmu eh, sens ta' responsabilta mill-om minnomijietom u jina eh, inkun kontenta nara eh, proposti konkreti f'dar rapport. Fl-istess ħin nittama li l-Parlament Ewropew jestendi l-promozzjoni ta' aging eh, attiv għal kulħadd. Grazzi l-kelma li Is-sur Mamikins għandu l-kelma. Grazzi, President, tal-kelma, eżis kollegi. Kont kontent ħafna nappoġġja il-rapport ta' sur Cookens. Għaliex, għax jirrifletti ir-realtà tal-Unjoni Ewropea li l-popolazzjoni għedha tikber fi żmien u għandna bżonn solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet. Huwa iktar importanti minn qatt qabel skont il-kellim. Fl-2015 l-età medja hija il fuq minn 50 tal-Ewropej xi ħaġa trid tinbidel fil-sfera soċjali, fil-edukazzjoni, fil-kura tas-saħħa. kull tip ta' ktieb tista' jista' jispjega l-opportunitajiet li qed jiżdiedu ma da' da kollu jisu etis f'pajjiżi speċjalment fil-Latvja fejn l-età hija avanzata ħafna. Dan għandu bżon azzjoni tajba minnħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Sina Haken. Jena votajt favur dan il-rapport dwar ġifiri xieħi attiv. Qed nitkellmu dwar is-saħħa kontra d diskriminazzjoni, aċċess għall edukazzjoni għall adulti, trasport u kura matul medda twila ta' eh, tal-ħajja kif ukoll il-pis fuq eh, dawk li jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom u l-pensjoniet. Dan ir-rapport mhux biss dwar it-texxieħ attiv imma dwar l-appoġġ bejn ir-red aħna nibatu sinjal ċar minn dan il-Parlament għamilna jekk meta tlabna l-Kummissjoni Ewropea tevalwa l-vijabilità u l-valur miżjud ta' strument ġdid Ewropew sabiex nkun hemm dħul minimu għal ċittadini kollha Ewropej li qed jgħixu fil-faqar. Waqt li naċċetta dil-ħaġa kompetenza tal-Istati membri jekk jkun hemm valur miżjut għal strument Ewropew, mela dan il-Parlament irid ikun jaf u aħna vera kontra situazzjoni fejn ix-xejriet tal-impik tan-nies qed isiru inqas siguri dan qed jolqot mill-ċittadini speċjalment iż-żgħażagħ Sur Polczak, għal-minuta. Grazie ħafna, President. Jena votajt favur il-rapport ta' Sur Kuken peress li solidarieta bejn il-ġenerazzjoniet fil-fema tijaj fost l-iktar principi importanti li għanna sabiex napoġġaw zvilup uh, eh, tajab għal soċieta tagħna e, xieħ e, xuħija u għaffat e, l-iżvilupp fat iva jekk hemm min jgħid li rridu napoġġaw familji iż-żar kif ukoll il-kbar ħalli bekk jista' jkollna tipi differenti ta' servizzi disponibbli li si permettulkom ma tpoġġux eh, il-ġenituri ta'kom anzjani f'xi eh, dar l-anzjani ma forsi per eżempju matul ġurnata jisser morru f'ċentru mbagħad jerġgħu jorqdu id-djar tagħkom. Grazzi ħafna issa se ngħaddu r rapport ta' Wim van de Kamp. U se il mikrofonu lis-Sinjura Lopez ma ma jidirx li għedawnek f'din is-sala. Sinjura Jill Seymour lanqas, Kel Sur Kelly laqas, Sur Mamikins. President, kollegi jina appoġġajt dan ir-rapport jiena tal-opinjoni li huwa vera importanti fil-21 seklu l-anijiet eh, tal-White Paper fuq it-trasport huwa li ikonna viżjoni strateġika biex ikonna sistemi effettivi ta' trasport fil-kuntest ta' globalizzazzjoni u peress li irridu naġunatu spinta l-qoddim l-ekonomija tagħna Tanna se jaqdir għol importanti il-Parlament talab l-Kommissjoni sabiex tieħu passi speċifiċi sabiex taċċerta li din il vizjoni strateġika li nasemmejt tista' tiġi implementata b'mod tangibli bi Network Europa għat-trasport. Tanna ħikun vera utli għal-futur. Grazzi ħafna, Sur Lundgren. Muxija tawnek prezenti, issa senadu l ispegazzjoni tal-vot dwar il-rapport Vosenberg u ħannaddi l-mikrofonu lis-Sinjura Sojdrova. Grazzi ħafna, Viċi President, nixtieq ngħid li jena votajt favur ir-rapport Vosenberg peress li jiena tal-opinjoni li il rapporter għamlet eh, xogħol vera tajjeb u naqbel mal-kontenut. Dejjem qed nitkellmu dwar l-ugwaljanzi bejn is-sessi, imma fil-prattika naraw li din l-ugwaljanza sta spiss ma tkunx ir-realtà. L-istereotipi qed iwasslu għal fatt li m'hemmx biżejjed eh, nisa sma bħal xjenza u teknoloġija dan ir-rapport għandu lan li inneħki l-ostakli invizibli li mhux qed jippermettu lin nisa ikollom karriera. Aħna nixtiequ li jkun hemm armonizzazzjoni bejn il-ħajja professjonali tal-familja speċjalment fil-qasam. Ta' xjenza hemm ħafna possibiltajiet li jippermettu n-nies n-nisa jerġgħu jitlu fil-ħajja professjonali nerġa' nirringrazzja r-rapporter. Eh, Donna Ġintnanska. Mela, issa immiss l-Sinjura Ċirtanska miex preżenti. Onorevoli Forenza. Jiena konvinta u għalek votajt bħala appoċ għal test li stinna biex nirreflettu fuq kem dan il-famus limitum post eh, fuq riċerkaturi u l-istudjuzi. Jiena naf, jiena stess billi jiena u kol riċerkatriċi pero għal żmien determinat naf xiex najt. L-Unjoni Ewropea trid tneħħi dawn l-ostakli, dawn l-xkil illi juru kemm hemm diskriminazzjoni fost is-sessi, anzi bejn is-sessi fuq livell universitarju. Għandna bżonn ngħidu ċaru tont illi l-prekarjetà fl-università laqħet l-iktar in-nisa, il-tfajliet, li din l-Università u għanna bżonna ġiċu bħal-Unjoni Ewropea biex hekk nevitaw din l-għamla ta' diskriminazzjoni kun hemm finanzjament tal-universitajiet pubbliċi dan huwa strument importanti kontra d diskriminazzjoni bejn is-sessi. Grazzi ħafna, onorevoli. Issa, nista' ngħid li wkoll kont riċerkatur. U issa ngħaddi l-kelma li sinjura Nina Gill, però miex mana fis-sala s sinjura Parker. Lanqas miegħu. Onorevoli Hawken, grazzi ħafna President, jina votajt favur dan ir-rapport fuq il-karriera tan nisa f'università fid-dinja tax-xjenza nixtieq nagħmel referenza li situazzjoni fl-Irlanda fejn it-Tribunal eh, deċida f'Diċembru tas-sena li għadiet illi eh, Michelle Shees Skeffington kien hemm diskriminazzjoni diretta u indiretta kontra in-nisa formazzjoni bħala senior lecturer u dan mhux każ iżolat ta' fux reċentament fl-Irlanda dan juri diskriminazzjoni bejn is-sessi fl-universitajiet fl-Irlanda privat fl-2009 10% biss ta' dawn il-postijiet akademiċi kienu nisa wara Malta l-Irlanda hija ta' wara tal-aħħar ta' qabel tal-aħħar fuq l-indiċi iva kien hemm risposta mill-kolleġġi imma għada frammentato. Jina nilqa din il-mozzjoni u ċerti affarijiet li għadna biex nindirizzaw l asta bilanċ li jem fuq budgeting u partecipazzjoni suda tan nisa kif ukoll pjanijiet bħala prekondizzjoni għall aċċess għal finanzjament pubbliku fil-dinja tax xjenza akademika, Sinjura Morvajsa. Grazzi ħafna, President. Jina għanna poġġa ir-rapport fuq il-karriri ta' nisa fid-dinja ta' xenza, fid-dinja akademika, għaliex għamiltek għax għanna eżempji li xokjawna l fl-Unjoni Ewropea nistaw najdu li iktar minn nofs tal-persuni graduati huma nisa fil-fatt 59% mbagħad bħala kanċelleri tal-universitajiet in-nisa huma 10% biss ta' kanċelleri universitarji jiena nemmen din iċ-ċifra hija ferm iktar baxxa fl-Ungerija. Ħaġoħra li xtaqt eh, ngħid fuq dan ir-rapport hija li l-istudenti li qed segwu dottorat u nisa bid-dottorat sfortunatament ħafna minnhom ehm, jirriżenjaw u ma jkomplux bil-karriera akademika tagħhom wara li jiksbu d-dottorat mħabba li kollhom it-tfal mhijiex xi ħaġa naturali u lanqas mina ħaġa naturali illi konna tant ftit kanċillieri università nisa. Għanna bżon ta' sow li trattaw din il-problema u jina nappella lil daw kollha li jibatu minn din is-sitwazzjoni biex jibatu l-emails hawnhekk. Sur kelli mhux qiegħed hawnhekk, is-sur Buħna. Grazzi ħafna tal-kelma. Ovvjament, trattament indaqs u valuri indaqs għaż-żewġ ġeneri, żewġ sessi hija xi ħaġa li ma jistax ikun kontra tagħha. Imma meta naraw daw iż-żewġ rapporti daw iż-żewġ rapporti ma jwasslux għal rapport indaqs. Studju xjentifiku fl-università mhuwiex xi ħaġa li int għandek twetta sempliċiment għax ikun qiegħed fuq il-gazzetti. Studju bħal dan u għal-frott ta' għat ta' xoli bez ħafna u jrid isir minn nies li jkunu tajbin ħafna. Il-numru ta' nies li jkunu ta' suċċess u jikonkludu studji xjentifiċi mhuwiex daqshekk li peress li hemm bżonn li jkun hemm determinazzjoni kbira u ħiliet kbar li ma jkunux sempliċement għax aħna nagħmlu riklama lihom. E, Tigradwa fl-università għandu spiża ħafna bħala flus u żmien għalhekk narhom irresponsabbli daw ir-rapporti l-idejat li jedin unqata il-mikrofonu. Grazzi u l-kellima li jmiss. Grazzi ħafna surċer jien appoġġjaj dan il-rapport. Peress li huwa ċar li wara ħafna jina nitkellmu fuq opportunity ndaqs bej iż-żewġ bej il-ġeneri għadna fl-istess post. Mhux hekk biss imma meta inċal u l-ostakli u d-diemum kull jum noħol u opportunità ġodda imman l-impressjoni illi dawn u innisa u ma inqas mill-irġiel jiswew inqas minnhom anka il-bibien fid-dinja tan-negozju ma infu u ma volja jkunu ikollhom iktar talenti mill-irġiel egwali tagħhom. Dan u din l-istaklu huwa maħluq mis-soċjetà kollha kemm hija allura damnu l-almotana biex ninkoraġixxu lin-nisa primarjament biex ikollhom fiduċa fihom stess għax bekk jistgħu jaslu u jkollhom suċċess biex ta' suċċess jibbilanċjaw bejn il-ħajja u l-familja u l-karriera. Ilu nassiguraw illi jkun hemm opportunitajiet indaqs bejn nisa meta niġu għal salarju promozzjonijiet, possibiltajiet ta' promozzjoni. Primarjament imma hija biex nibdlu l-ideja għal mentalità fis-soċjetà. Grazzi ħafna u l-kellem li jmiss issa. Anzi naddu issa suġġett fuq l-ispirazzjoni tal-voti fuq il-migrazzjoni ta' um refugjati. Jew le, qed jikkoreġi lilu nnifsu, ir-rapport Rodriguez. U il-kelma u lis-Sinjura Von Stonk. Imma jidher li fil-kamra, il sinjura Xojdrova għal darb'oħra. Mihela, grazzi sur Vici President. Sfortunatament hemm rapport li jagħti l-poter li l bniet u tfajliet fil-dan l-Unjoni Ewropea ma stajx nappoġġja. Is-suġġett minnu nifissu titlu huwa imma fir-rapport hemm ħafna problemi ħafna drabi dawn huma konflitt indirett fuq it-trattati bażiċ tal-Unjoni Ewropea għax jiksru jiksru id-dritt tal-edukazzjoni per eżempju, f'dak li għandu xaqsam edukazzjoni sessuali, għavolja rapport fih ċerta informazzjoni ta', ta valur, ma, ma zid xejn, ma tagħti lebda, ma jagħti lebda soluzzjonijiet pr prattiku. Kull persona taħseb l-affarijiet sewwa, taħseb tipperċepixxi n-nisa li huma indaqs daqs l-irġiel, maħna nafu li li edukazzjoni tajba tfisser soċjetà tajba imma dan mhuwiex il-mod kif aħna nimxu l-onorevoli kollega per eżempju jiproponi eh, edukazzjoni sessuali vinkolanti fl-iskejl taħt il-kompetenza tal-istati membri. U jiena kontent ħafna illi dinja paper li mhix vinkolanti li l-istati membri m'għandhom bżonn jaċċettaw għad-bont automatiku. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinra Ġetnanska. Grazzi. Ikolli najt eh, li dwar dan il-rapport li jena appoġġajt appoġġajtu peress li aħna fil-Parlament Ewropew. Eh, rajna rajna ġifiri eh, din diskussjoni dwar il-ġeneri imma il-klim li jint li jint għalxi li jint għalxi kultant huwa għaklim li ħodna l-uru sal-medjoevo u għalek etniħu gos li permezz ta' dan ir-rapport irġina xilna naqbżu il-qoddim u xlura l-edukazzjoni vera importanti u il parti tal-politika tal-Unjoni Ewropea kontra l-diskriminazzjoni bejn is-sessi kontra l-omofobija u xenofobija U għalek vera nifraħ dan il-rapport un it-tema li l-istudji dwar il-kwestjonijiet ta' sessi dawn l-istudji jistaw jiddaħlu fis sistema tal-edukazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għetjafna, is-sina Gil Muxeda għawnek, Signora Parker Lanqas, sinjora Morvaj Lanqas, għalek nad il-mikrofonu l-Signora Zaborska għal-minuta. Grazzi ħafna jiena votajt eh, kontra dan ir-rapport hawnhekk il-familja għandha jkollhom dritt li jgħixu fil-libertà u kull familja dritt tagħżel l-edukazzjoni għal familja tagħhom stess ma jridx ikun hemm eh, diskriminazzjoni. U l-edukazzjoni dritt u dan nistgħu naraw fil-Dikirazzjoni Universali għad-Drittijiet tal-Bniedem u dan huwa dritt tat-tfal. Issa dwar il- is-sessi m'għandniex aħna definizzjoni, dejjem irridu nagħtu xi kuntest sabiex nagħmlu eh, din il-kelma iktar ċara. U ehm, l-identità bejn is-sessi dan ir-rapporti jissemma dan m'hemm xejn fir-realtà li korrispondi għal dan membri hawnhekk qed naraw xi tip ta' ideoloġija li ma tikkorrispondix għar-realtà u rridu nedukaw aħna tfal tagħna, Sinjora Hawkins. Chair, this report on empowering Grazie, dan il-rapport fuq li natu saħħa li l-bnit permezz ta' l-edukazzjoni vera importanti għalina għonek fil-parlament. Ma nsejnix ma l-għala Jusufaj u il-diskors eh, eh, vera b'saħħtu dwar kif eh, il-bnit jena taw is-seta permezz ta' l-edukazzjoni. Aħna nejxu fuq ekonomija bazata fuq l-arfin importanti li kunem konformita mal-konvenzjoni ta' Istanbul u ratifikazzjoni tal-istati membri reġisiru l-Unjoni Ewropea l-istati membri għadu flimkien għal-ugolenza bejn istati Ministri fil-relazzjoni esterni tal-Unjoni Ewropea. Jena ferm kontenta li nista' nappoġġar l-edukazzjoni eh, tas mm, sesswali eh, xira għal kull etat u nixtieq inħeġġeġ eh, l-ħaġa li si obbligatorja għal tfal tal-primarju u e sekondarja. Ovvjament li rridu jkunu xirqa vera importanti għall età importanti li tfal li jkollhom aċċess l-internet li tfal għandhom jkollhom dan l-aċċess u irridu jkollhom edukazzjoni sesswali xirqa jekk li ma jkollhom xi seta sabiex jilaħqu ma dak li qed jaraw u jisimgħu. Grazzi ħafna, onorevoli Bukna. Bider illi l-onorevoli tala. Is-Sinjura Petir. Grazzi ħafna, President. Naħseb li l-adozzjoni ta' dan ir rapport hija diskustanti għal għalina u għal istat ta' dritt u għal ekwatajt kontra suppost dawn l-ideologija ħalinjom fil-passat u mux jiprovaw jirġu jimponowna is anki jissa għet jiprovaw jaddu didan għandu xaqsa mar protezzjoni ta' tfal imma ek eh, il-ġenituri naħdu l-om id-dritt li għawdu mitfulja ta' tfal u juħolqu l-kurikula ġdijt u għalek insaqsu sejġri jissa L-MPs jafu il pożizzjonijiet u il-valuri tal-votanti tagħhom jiena votajt kontra dan ir-rapport għax huwa kontra l-Ewropa li fija nemmenjen se nkompli nkun favur ta' Ewropa illi sezzom tassow għal-qalba il-valuri tal-bniedem. Grazzi ħafna. Issa nistgħu mmorru spjegazzjoni tal-vot għall-lum il-migrazzjoni u rifuġati fl-Ewropa dan huwa l-ewwel rapport is-Sinjura Forenza mhix qedaw l-Onorevoli Pospisil. Grazzi ħafna, President, jina votajt kontra dan ir-rapport għax l-opinjoni tiegħi huwa bażi ta' filosofija żbaljata qed ngħidu l-Ewropa tista' solvi l-problema tal-migrazzjoni billi tal-lokal migranti kontra l kwota adottati mill-Kummissjoni Ewropea kalkolati b'mod imċajpar ħafna. Jena naħseb illi il-migranti għandhom bżonn immorru fil-pajjiżi fejn jixtuq imorru u fil pajjiżi li huma għażlu u dan imbagħad il-pajjiż jiddeċida eh, skont il-liġi internazzjonali jekk jaċċettax jew dawn l-immigranti. U aħna għandna bżonn nagħtu appoġġ lill-migranti appoġġ finanzjarju b'mod ieħor imma soluzzjoni amministrattiva bl-għamla ta' kwoti obbligatorji mhux se solvi xejn. Se twassal biss li neddu il-valita ta' Schengen fil publika Ċeka qed leħen tal-poplu qed nisimawħ u la derba l-immigranti jgħaddu mill-Ewropa eh, se jkun hemm ilħna kontra Schengen xi ħaġa li ma nixtieqx nara u għalhekk naħseb illi l-Ewropa għandha bżonn tipprova ssib politika differenti minn dik adottata illum is-Sinjura Crespo. Anzi, Sur Crespo. jina nishtiq nappoġġa dan ir-rapport għax fl-aħħar mill-aħħar eh, rikonoxxa eh, dak illi aħna ilna ngħidu fuq id-dritt għal kenna biex nkunu nistgħu nagħtu imbottatura anke fl-Istat Spanjol u aħna nittamaw li jkun eżempju għal bqija ta' l-Ewropa għax normalment l-istati u l-gvernijiet fl-aħħar mill-aħħar għal dak li għal ħidma Aħna eh, bdejna l-ewwel kuritur ta' assistenza umanitarja biex inkunu nistgħu ntaffu l-kriżi tar-refuġjati li qegħdin ngħixu issa hija fondamentali l bira għalinna Sur Juncker tkellem bi klim sbieħ ħafna fuq solidarjetà fuq l-Ewropa, imma l-problema hija illi l-klim jekk ma jkunx hemm imbagħad fatti politiċi ma jservu għal xejn. U fl-aħħar mill-aħħar ovvjament ikun hemm biss il-fatt illi l-Ewropa ma tistax eh, kollha dawn il-barriri eh, dawn l-ostakoli. Aħna għandna bżonn ta' politiki eh, konkreti mhux klim vojt biex inkunu nistgħu tassew ikoll għanna eh, Ewropa li tkun waħda differenti minn tal-lum. Għax danoka. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Zanoka. Presidenti navvutajt votajt u kol favur di rizoluzzjoni, jina nsib li dat test u sabiħ imma minnajr bazi. L-ewel premessa tejt li numru mux preċedenti ta' nisa tifittxu u tifittxu eh, azil fl-Europa u anka minħabba violazzjoniet ta' ksurijiet tal-bniedem f'pajjiżhom. Dinja sekwenza ta' xiex xini ir-raġuni ta' dan. Ir-rezoluzzjoni ma tatix risposta di tweġiba. Ħafna minn daw li edin jitkelmu jitkellmu fisem il-partiti politiċi li edin fil-Afganistan ma jitkellmux sew l-Afganistan u l-Iraq issa din bil edaw nefdan l-emiċiklu isset inneħħu il-responsabilità minn fuq ma l-responsabilta fuq spallejn dawk li ħalsu t-taxxa. L-attitudni tagħna ta' refuġjati rridu naraw kif inhi, imma hija responsabilità ta' dawk li ħall li jagħmlu politika. Grazzi ħafna kellim li jmiss is-Sinjura Harkin. Grazzi ċer. Jien appoġġajt ir-riżoluzzjoni fuq il-migrazzjoni u refugjati fl-Ewropa. Din hija emerġenza, tweġiba ta' emerġenza f'waħda mill-kriżijiet u diżastri umanitarji. Ma nistgħux nagħtuhom darna il-daw li fiċu l-azilu l-Unjoni Ewropea bżonn li tassal għal ċerta pożizzjoni li tinftijem. Aħna ħsibna l-kriżi finanzjarja kienet testa l-Ewropa u fil-fatt kienet imma din il-kriżi ta' migrazzjoni hija huwa test ferm ikbar. X'nistgħu nistgħu nadattaw ruħna għal dil problema umanitarja il-Papa Franġisku nirrakkomanda għal dak li għalli kull familja forsi u kull parroċċat tiħu eh, familja Sirjana u jina nappella l autoritajiet u nifirħilhom li qegħdin li qegħdin jagħtu merħba lil daw il-familji Sirjani imma b'mod ġenerali rridu naraw x'nagħmlu u nirritornaw dawk il-migranti ekonomiċi. Għanna bżon naħdmu mal-UNHCR biex fil-Afrika ta' fuq jorganizzaw il-kampijiet u anka biex jorganizzaw zoni ta' sigurta' immek. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Elnök úr, köszönöm a szót. A migrációról... Grazie ħafna il-rezoluzzjoni fuq immigrazzjoni tatina prova li l-Unjoni Ewropea mhix kapaċi tissolvi il-kriżi ta' migrazzjoni fil-fatt inħarsu il rezoluzzjoni u l-dikjerazzjoni ta' ċerti kapijiet ta' stat din hija mistied stedina miftuħa l-immigrazzjoni, ma dawn huma immigranti mhux ekonomiċi, imma għandna miljuni issa ta' nies fl-Ungerija pereżempju dis-sena kważi 200,000 ruħ qasmu l-frontieri. Din tfixkel il-popolazzjoni lokali, ovvjament il-gvern Ungeris huwa miżmum minn regolamenti li għaddew żmienhom li suppostan jintremew u dan hu l-uniku mod kif il-gvern Ungeris jista' jsalva il-frontieri ta' Schengen u s-sovranità ta' pajjiżu aspetti umanitarji bżonn nieħdu kont tagħhom imma m'għandniex nitilfu il-prinċipju bażiku lill-Ewropa tal-Ewropej. Grazzi. President, mijiet li mietu ġo lampedusa u għadna biżżejjed paroli rridu azzjoni mijiet mietu fil mediterran u għadna biżżejjed paroli rridu azzjoni Tajlan u mijiet ta' tfal bħalu li barajnix rajniex ritratti tagħhom u għadna biżżejjed paroli rridu azzjoni u għad gost nisma' li l jgħid l-istess ħaġa fil-speech tiegħu. u intant waqt li aħna qegħdin hawn inkomplu nipproduċu aktar retorika nisa u rġiel li issa waqt li aħna qegħdin hawn qegħdin jissiltu mal mewt biex jiħarbu mill gwerer u mill persekuzzjoni u din l-ewropa li rridu l-unjoni ewropea li meta niġu għal fatti insibu li mhux biss itigra bla snin iżda unjoni fejn ċerti membri tagħna huma naqsin mill-valur prinċipali is solidarjetà. għalhekk nispera li nsibu politika ta' ażil u migrazzjoni komuni biex din l-ewropa tagħti l-għajnuna u d-dinjità lin nies bħalna li jistħoqilhom din l-għajnuna. mingħajr ma ninsew però is-sitwazzjoni faċilitajiet u d daqs tal membri stati li jirċievu l immigrati. Grazzi. Mulțumim, domnul Mamikis. Paldies, President, nifem il-Unjoni Ewropea għandha bżonn mekkaniżmu sħiħ f'dak li għandu x'samma rifuġjati. Din m'għandix tibqa' biss fuq il-karta u fuq l-aġenda b'approċċ kontemporanju Aħna għandna bżonn politika komuni ta' migrazzjoni kif ukoll politika l dwar ir-rifuġjati. Il-kriżi tista' hija fattur f'integrazzjoni Ewropew jekk aħna ma naġixxux ukoll flimkien fuq din il-kriżi jkun diffiċli biex insolvuha. Għandna bżonn sistema, issa qabel kellna il-kriżi finanzjarji issa dik dwar ir-rifuġjati. Gradwament mixin lejn politika komuni tal-azil mingħajr dik ma jkunx bżonna, għandna bżonn nieħdu azzjoni, grazzi. Sir Hannan, il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea l-kwoti tal-refugġati mhux xi ħaġa sostenabbli la fuq livell morali la fuq livell pratiku. L-oġġezzjoni morali li dawk li għedin fil-Unjoni Ewropea mhux huma dawk l-iktar fil-bżonn, jekk aħna interessati li ngħinu l refugġati Sirjani Eh, mela ħanniħdu dawn in-nies direttament mill-kampijiet ġifiri eh, meta tniħdu dawk li għamlu l-vjaġġ eh, lejn il- pajizi Ewropej mela natu premju lil kontrabandisti u hemm oġġezzjoni pratika wkoll ma jistax ikollok il-kwoti fl-istess ħin il-Moviment Liberu tal-Persuni għax imbagħad il dawn il-refuġjati Biċċaw bi dokumenti tal-vjaġġar u dawn l-affarijiet huma inkotabli Schengen bħal l-euro kienet sistema biss fi żminijiet tajbin. Lebda waħda minnhom ma baqgħet ħajja wara l-ewwel kriżi l-ambizjonijiet vera kbar tal-Unjoni Ewropea issa tmermru. Primim, um, ehm, doamna Morvai numa jeste. Signora Morbaj, Morvaj, miex dawnek, eh, Signora Xordova, eh, grazzi ħafna, grazzi eh, viċi kelli ma jena nappoġġa dan ir-rapport għax għal boħra oħra dan fih rekomendazzjonijiet jew talbijiet huma x'inhuma fuq il-kwoti obbligatorji għal realokazzjoni tar-refuġati. U Et nitkelmu dwar model, model li għandu jiku jisir il-soluzzjoni standard u fil-fema tijaj di mish ħaġa aċċettabli. L-istati membri dejjem irrit ikollhom l-opportunità li jaqblu b'mod volontarju skont il-possibiltajiet li għandhom. Ma jistawx uh, u ma jieċibu l-istruzzjonijiet dwar kemm irridu jihdu r-refuġati. Anka Repubblika Ċeka taċċetta r-refuġati palissa uh, għalina li nuru respons solidarieta u kol imma rridu nuru solidarjetà lejn iċ-ċittadini tagħna stess. L-użu tal-kwotas mhix possibilità u vera kuntenta li fl-aħħar il-Kummissjoni Ewropea toħroġ bi soluzzjoni aħjar dwar kif tista' tassigura li l-frontier esterni tal-Unjoni Ewropea huma siguri u billi wkoll natu kondizjonijiet u naħdmu fuq kondizzjonijiet aħjar f'dawk il-pajjiżi li huma siguri. Grazzi ħafna s-Sinjura Petjerdon mhux hawnhekk magħna, is-Sur Coben. Grazzi Viċi eh, President. Eh, ħadd eh, l-iktar jiena ma' Eh, stajna ma ħossu xejn eh, meta rajna tarbija mejta fuq bajja din il-ġimma. Imma irridu insibu soluzzjonijiet prattiċi għal din il-problema billi ma nwaqfux il-migrazzjoni ħafna minna ekonomika se nikkawżaw iktar migrazzjoni u iktar imwiet għala l-istati tal-golf muxet iħalsu għal kampijiet tal-musulmani tagħhom eh, fil-frontiera mal-Sirja meta mbagħad jistgħu jmorru lura f'pajjiżhom meta E, din is-sitwazzjoni tmur għal ħjar u e, vera xi ħaġa atroċi li nisse qed jiġu sforzati li jaqbdu dawk id-dingi sabiex jaqsmu il-Mediterran. Jiena vera importanti ħafna mid-drittijiet tal-bniedem ma importanti wkoll għad-drittijiet taċ ċittadini Ewropej għal dritt tagħhom għall impjek u l-vat nofsan irid iħallas għal problemi tiegħu stess. L-Onorevoli Wolf, President, kull persuna għandu dritt għal ken, għal likel, għal ħwejjeċ, għal residenza, għal moviment fl-istat stess tagħhom. Kull persuna meta jkunem hemm raġunijiet favur jistaw mbagħad imorru f'pajjiż ieħor. Il-fatt li jkun ċittadin ta' stat partikolari ma jfissirx li jkun sprovdut mill-sħubija fil-familja umana u għalhekk dawn il-prinċipji jagħmlu parti ta' dawk li jipprovaw jindirizzaw il-kwistjoni komplessi tal-azil u ta' migrazzjoni ekonomiċi permezz ta' migrazzjoni kontrollata bħal dawk illi jivvataw f'mozzjonijiet fil-Parlament illi jixtiequ li jkun hemm migrazzjoni mingħajr kontroll permezz tal-kwoti li huma mażula minn xi ftit selettivi. U lek aħna nipprovaw insibu soluzzjoni tilli wkoll jaraw l-impatt fuq iċ-ċittadini, ir-risorsi kif ukoll il-problemi internazzjonali u mhux jipprovaw jużaw eh, lingwaġġ eh, atroċi negattiv ta' nies li isa aħna biss huma ah, razzisti jew ta' xenofobija. Dan mhux se jkun tajnuna. Grazzi ħafna, Onorevoli Wolf, issa immorru għal riżoluzzjoni ġiet tipotata illum fuq ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-proċess ta' paċi tal-Vant Nofsani, is-sur mm, Poppy Spill mux iħat maħna, s-sur Balsko iħataw. Iva, nantilek il-kelma. Grazzi ħafna President, nirringrazzjak. L-Unjoni Ewropea għandha rwol attiv fil-proċess ta' paċi fil-vant u jina naqbel ma' dan l-sforz għall-Izrael kif ukoll għall-Palestina hemm ċerti dmirijiet biex ikun jistgħu jaslu għal paċi. Imma jiena rajt li kien hemm xi punti fl-istazzjoni li kienu nieqsa. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn issaqsi saqsi għatmim tal-ħakma tal-ISIS fil-xat tal-ponent u kif ukoll il-kastigi eh, li ġibu magħhom għandha bżonn nistaqsi kollha daw kollha li qegħdin il-ħabs biex jiġu rilaxxati u għandhom bżonn ukoll jikkondannaw l-azzjonijiet violenti kontra il-kolonizzaturi, anki jekk ir-risoluzzjoni preżenti hija pass il-qoddim meta mqabla ma' dokumenti li kellna fil-passat li ġew adottati, però jina ma stajtx nivvota favur eh, da din ir-riżoluzzjoni. Is-sur Mamikins issa. Grazzi ħafna, President. L-Unjoni Ewropea dejjem kienet appoġġjat is-soluzzjoni ta' żewġ pajjiżi Ek biss nistaw ikonna il-slim bejn il-Palestinjani u l izraelani skont il-frontieri tal-1967. U Ġerusalemma tkun Ġerusalemme tkun il-kapitali taż-żewġ eh, stati, soluzzjoni eh, prattika għal futur taż-żewġ pajjiżi. Sfortunatament attwalment id-diskussjonijiet għaddijin bejn iż-żewġ partijiet intaqgħu ma' ċerti ostakoli. U l-rol attiv ta' Snura Mogherini fissem l-Unjoni Ewropea suppost tiffaċilita s segwitu għal dawn it-taħdidiet dan il-proċess ta' paċi fil-vant nofsani. Ikun hemm żewġ stati għal żewġ popli u għal kulħadd li jixtieq joqgħod hemmhekk. Mr. Deputy Speaker, all of us. Il-kellimni miss, aħna kolla bnedmin u għana ċansi li nessagġeraw ċerti avvenimenti. Meta naraw ninsistu bħala li naraw il-responsabilità fuq l-immigrazzjoni, anka l-Islamic State anta anki aħna ngħidu li fuqna illi insolvu l-kwistjoni tal-vanton nafsani u l-verità hija tagħna li il-nuqqas ta' kapaċità tagħna aħna m'aħniex aħna m'aħniex aħna għandna ċertu limitu hija kwistjoni tan-nies li jkunu fir-reġjun illi jersqu lejn ftejmu huma u fil-fatt qegħdin u lejn ftehim li ħajkun hemm ċertu tibdil tibdil u tpartit ta' art. U allura huwa għall-Unjoni Ewropea permezz da dar rapport li jiġu joqogħdu jitgelfxu jgħidu bħala il-konfini ta' 1964 e kienu huma dawk li huma preċiżi. Mux, dan il-mod mux sejġi pizzewx naħat flimkien, mux kwissjoni li namlu inħossu naħjar, mux kwistjoni taħna biss għal-kellim. Il-kellim li jmess is-Sinjura Morvaj miex jedaw, miex is-Sinjura Petir telqet mela. Issa naddu għal rezoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Belarus. Is-sur Poxpi pil-mux għaw, is-sur Mamikens. Grazzi President tal-kelma l-Unjoni Ewropea u l-Belarus relazzjoni bej it-tnej tiebed dal-aħħar. Żewġ aspetti pożittivi f'di riżoluzzjoni l-ewwel ir-rilax ta' priġunier politiċi u hemm pożizzjoni pożittiva fuq il-kwistjoni tal-Ukrajna. Dinja dinja ħafna, dan huwa progress mill-pożizzjoni ta' qabel. Għal iktar minn sena aħna rajna l-affarijiet jinbidlu fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea tittevita relazzjonijiet illi idaħluna f'xitwa ġdida, bżonn illi żewġ naħat jassiguraw illi l-affarijiet jistgħu jitjiebu. Ma nistawx sempliċement nħallu fidejn biex jisir mill-Belarus, imma aħna rridu nagħmlu sem tagħna wkoll. Għax naħseb li għanna ċans u prospett ta' futur kbir bejnietna. Grazzi, Sul Hanen, grazzi, Sur President il-verità hija li l-Belarus iddeċidiet tmur li tmur f'direzzjoni oħra bħal l-Ukrajna u Russja jekk tippermetti li nuża terminoloġija tas seklu li għadda u ta' qabel huwa differenza bejda u iż-żewġ naħat. Il-Belarus huwa pajjiż eh, sovran u jiddispeċi li għamlet għamlet deċiżjoni għall-autokrazija u kontroll ċentrali minn flok għall-libertà u autonomija personali. U għal darbohra naċċettaw il-limiti tagħna eh, tal-kapacitajiet tagħna. Ma tantx hemm ħafna affarijiet nagħmlu għal il-kellim. Grazzi ħafna Sinjura Haken, grazzi President, jien appoġġaj din ir-riżoluzzjoni fuq il-Belarusja imma nixtieq nagħti spjegazzjoni fuq vot wieħed minnhom jiġifieri l-vot fuq emenda wieħed numru wieħed hemmhekk kien hemm itħassib li għana li impjant nukleari fawt Svezzi jinbena u sabiex dan il-pranijiet jitwaqfu sakemm ma ssir valutazzjoni ambientali indipendenti sħiħa. Jiena naqbel li kull pajjiż għandu dritt li jieħu deċiżjonijiet fuq sorsi tiegħu tal-enerġija imma mżewġ kwistjonijiet importanti hawnhekk. L-ewwel qabel kollox mhux qed ngħidulhom biex jieqfu le, qed ngħidulhom sabiex eh, jagħmlu valutazzjoni indipendenti tieħa u mbagħad reattur nukleari għandu implikazzjonijiet globali mhux qed nitkellmu dwar ftit turbina tar riħ jew impjant idroelettriku li qed nitkellmu dwar effetti kollaterali li jistgħu jinħassu barra mill frontiri tal li għalhekk jiena tlabt għal waqfin. Grazzi ħafna. Issa se naddu għal rapport ta' Veronika Lopa Fontanie u Inti ħatkun l-ewwel kellima nerġa' ngħaddilek il-mikrofon Sinjura Haken jiena votajt favur dan ir-rapport fuq l-intraprenditorija soċjali u l-innovazzjoni soċjali li nappreżentaw iktar minn nofs il-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea li jempjegaw iktar minn 14 miljun persuna. L-intrapriżi soċjali jagħmlu kontribuzzjoni enormi mhux biss għall-impjieg imma l-inklużjoni soċjali għall-iżvilupp lokali reġjonali kif ukoll għall-ħarsien ambjentali. Ma jiena nemmen li l-intrapriżi soċjali jeħtieġu iktar appoġġ Aħna minna bail-out Iva tal-liħ imma ta' spiss ma tanċ natu ħafna e, e, attenzjoni l dawk li man jamlu xil-liħ. Dana l-intraprenditorija għanda tiġi inkluza fil-programmi tana ta' riforma nazjonali jena t-nitrop l-istati mebrisa biex jimplementaw bisjeħ direttiva dwar l-akwis publiku il-konċezzjonijiet li inkludi klawzoli soċjali u kriteri sabiex ikun hemm promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-innovazzjoni u kol kif ukoll kontratti li huma mirrati sabiex iħadnu l-impjek tal-iktar iktar persuni zvantagġati fuq is-suq tax-xogħol. U ovvjament eh, ukoll l-istati membri jridu waqfu skemi waħda jew punti individwali li se jpermettu l-intrapriżi soċjali sabiex ikollhom aċċess għal finanzjament tal-Unjoni Ewropea sur Mamikins. Grazzi ħafna. Iva, l-intraprenditorija soċjali eh, rari eh, li taħdem. Memx definizzjoni ċara dwar xanda l intrapriza u kollegi b'din il-politika ekonomika t tisib eh, appoċċi differenti, rid ikun hemm inċentivi speċjalment pajjiżi l-Latvja Il-Kummissjoni Ewropea trid tagħti inċentivi u appoġġ għall-intrapriżi soċjali u li jgħinu l-kumpaniji jibnu l-pjattaformi tal-internet għalli bekk jinvolvu l-dawk interessati li jagħmlu hekk. Surħanni għadu kif telaq, Sinjura Morvaj miex dawnek, Sinjura Petir laqas, għalek issa ħannaddu għar l-axar rapport ta' Sinjura Dlabajeva u qed nitlob l-Sinjura Hakin, le, mis-Sinjura Hakin ed hawnhekk, Sinjura Hakin. Confused. Waving, not drowning. Chair, I was very pleased to support this very President, jina kont kontenta ħafna nappoġġa dan ir-rapport tant kostruttiv, tant ġenerali fuq il-fatt illi l-kwalifiki il jmorru Eh, id-fit mal-opportunitajiet tax-xogħol. Dan ir-rapport ikopri kollox, il-fatturi ċirkostanzi kollha biex ikun hemm għan din ir-rabta bejn il-ħiliet u l-opportunitajiet tax-xogħol għandna bżonn anticipaw il-ħtieġa fil-futur tal-ħiliet, insaħħu ir-rabtiet li hemm bejn edukazzjoni u l-impjieg. Għandna bżonn li jkun hemm iktar mobilta u għandna bżonn il-laħmu wkoll tal-ispirtu ta' imprenditorija u l-iktar kuċċarment għandna bżonn appoġġaw l-SMEs u mikro intraprizi biex jitkellmu biex l-ġijiet tagħna dejjem jaħsbu fuq iż-żgħar u jiena kont kontetta li rajt il-Parlament ivvota favur illum l lum U eh, dan il-rapport jolqot eh, ukoll oqsma oħra għandna bżonn nappoġġaw il-gruppi li huma iktar vulnerabbli pereżempju ta' disabilità biex kollha kemm huma ikollhom aċċess għal post ta' xogħol deċenti, Sinjura Gonzales. Jiena votajt kontra dan ir rapport għax nafu li xejn mu se jopera so joħol u biss nuqqas ta' sigurta, instabilita, faqar fuq il-post ta' xogħol. Meta nitkellmu fuq il-mobilità, mobilità tfisser migrazzjoni, tfisser illi kull derba jkun hemm iktar nies illi jaqbdu il-briefcase u jmorru eh, jew il-bagalja u jmorru f'pajjiż ieħor u għalhekk din hija soluzzjoni definitiva għax xogħol għal postijiet tax-xogħol dir raġuni l-iktar mill-qulta mill-kriżi eh, jitilfu dan il-kapital uman li għandhom. U l meta nitkellmu fuq il-flessibilità, qegħdin nitkellmu fuq xogħol temporanju ta' part-time eh, tal-prekarjetà. U lek il-problema miex li ċittadini tagħna ma jkunux flessibli bizzejiet, jew m'għandhomx bizzejiet eh, taħriġ u kwalifiki, jew mandomx il-kapacità li jiġu impjegati. Problema pjuttost hija l aħna neqerdu l-postijiet ta' xogħol l-investiment pubbliku għandna bżonn bidla radikali fil-politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa Sinjura Mamikins. Anzi, Sur Mamikins. Grazzi ħafna, President. Nikonsidraw eh, mela is-sitwazzjoni bil-proċess ta' nis dejjem ixxieħu imma nistgħu intable l-produttività għandna bżonn però riformi ambizzjużi. Għandna bżonn nistimolaw l-innovazzjoni, noħolqu dialogu u l-mobilità, eċċetera. Jiena nagħti l-appoġġ 100% lil dan ir-rapport u l-proposti tiegħu. Issa fuq suq suq tax-xogħol għandna bżonn li kunu nafu dak li nistgħu nanticipaw se jinbidlu kif se jinbidlu tal-bit fuq is-suq tax-xogħol li ma se jkunu loqsma li se jżdiedu l-oħrajn li se jitbaxxu. Għandna bżonn li fil-futur inkunu nistgħu norbtu l-edukazzjoni sistemi ta' trasport tagħna ma' dialogu soċjali. Il-Parlament Ewropew għandha stant bżonn jitlob illi l-Kummissjoni tagħdi għall-azzjoni. Il-kellim li jmiss issa. Grazzi ħafna. Is-sur Sogor mhux T'aw, is-sur Hanan telaq, is-sinjura Morvaj telqat ukoll mela. Allura nistgħu nagħlqu s-sessjoni tagħna tal-plenarja fi Strasburgu, il-minuti jkunu lesti għalikom għall-approvazzjoni fil-bidu ta' sessjoni li jmiss. Jekk ma jkunx hemm ma jkunx hemm oġġezzjonijiet, nimbagħad nibgħat ir-riżoluzzjonijiet adottati llum lill persuni konċernati. U nistgħu nagħlqu s-sessjoni. Grazzi ħafna il-ġurnata tajba.